kima flimkien ma' Michel Barnier li aħna rġajna nilu li nafdaw biex ikompli negozjati faqda trasparenza sabiex dawn in-negozjati eh, il-Kommissjoni u il-Konsil se jaħdem fit mal-Kommissjoni fuq dan ġifiri level eh, playing field dan se, se jkun punt importanti fid-negozjati, aħna nafu li ovvjament hemm ċertu skadenzi, proċeduri, eh, eh, jekk jitolbu għall-estensjoni, anke jekk nafu li mhix l-intenzjoni bħalissa, imma eh, dibattitu għamilnieh l-ewwel net ġifieri ejja naraw jekk il-vot jaddix u koll fil-Parlament ta' Renju Unit, naraw koll l-Europa se timxi pass wara pass, ġifri fl-interess tal-Europa, imma anki bil-nejdu li nżommu kooperazzjoni mill-qrib ħafna ma' Renju Unit fuq suġġetti differenti, ekonomiċi, kummerċjali, difiża u sigurtà fost l-oħrajn. Aħna u kol kena l-okkażjoni biex nitkellmu fuq il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa. Intom eh, semmejtu dan il-punt meta konet nitkellmu fuq it-Trattat tal-Lisbona. Din hija xi ħaġa li għalina se nagħmluha b'ċertu serjetà għax l-istennijiet tal-poplu taċ-ċittadini biex ikunu mobilizzati aħjar ma ridux biss li l-ċittadini kull erba ħames snin eh, jivvutaw għal-parlament jew eh, eh, u b'mod passiv aħna rridu li jkunu mobilizzati anki biex jinfluenza l-parlamenti nazzjonali aħna fil-Kunsill Ewropew nixtiequ li nkunu attur ta' volontà tajba li nkunu lejali naħdmu flimkien mal-Parlament Ewropew ngħidu li għall-Kunsill Ewropew huwa importanti u intom tistgħu tifmu dan li Ovvjament aħna għandna l-kapaċità li naġixxu fuq medda twila u medja ta' żmien fuq l-istrateġija u bżonn b'dan il-mod verament navvanzaw fuq dan is-suġġett biex nibobilizzaw ċittadini. Aħna wkoll Tkellimna fuq relazzjoni internazzjonali, speċjalment situazzjoni fit-Turkija. Id-dibattitu ma kienx fil-fond ħafna f'dan il-Kunsill sena d-dieħla se jkollna dibattitu ktar strateġiċi fuq ir-relazzjoni internazzjonali, politika internazzjonali, imma aħna edna li qegħdin solidari mal-Greċja u ċipru eh, wara l-iżviluppi ta' dan l-aħħar li intom tafu eh, intom eh, intisi magħhom. Issa fuq l-Aġenda 2020 Jien fil-Kunsill Ewropew ippreżentajt proposta ta' metodu ta' kif naħdmu fl-imkien l-aġenda strateġika sena d-dieħla biex nidentifikaw is-suġġetti li se niddiskutu lis sena d-dieħla bħala priorita għall-Kunsill Ewropew il-klima, ovvjament se jibqa' e punt prinċipali għal kunsill Ewropew anki fil-implementazzjoni tal-Green Deal, l-agenda u koll ta' digitali se tkun prioritarja, se jkun hemm summit fil-rebbija li jkun dedikat għal dan il-punt għax wara l-laqgħa ta' Talin u rekomandazzjonijiet ta', ta Talin huwa ċar li għandna um, strateġija il bi il-data il-5G il um, ehm, l-AI dawn kollha huma Ovvjament mbagħad hemm l-immigrazzjoni suġġett li se jkompli jiġi diskuss fil-Kunsill u sena d-dieħla hemm il-kwistjonijiet ta' diviża u sigurtà li huma dejjem jibqgħu importanti u hemm relazzjoni magħhom jiġifieri sabiex l-Ewropa verament tkun tista' tiddefendi l-interess il-valuri tagħna il-kapaċità li nkunu atturi pożittivi fil-ġejjini f'dan iż-żmien fejn id-dinja tinbidel il-ħin kollu eh, l-affarijiet jiċċaqalqu biex inkunu fattur ta' stabilità ta' paċi ta' prosperità biex nipromovu kooperazzjoni, nipromovu il-multilateralizmu dawn huma kollha punt importanti u se jkonna u koll ċans biex nipreparaw mod strateġiku l-Kunsil Ewropej numru tal-aqqat internazzjonali. Important summits with other countries in the world. Importanti li nħarsu lejn reġuni oħra madwar id-dinja, eh, l-ewwel net eh, lejn l-Afrika, l-Afrika fl-opinjoni tiegħi eh, hija sfida kbira għall futur tal-Ewropa u naħseb u nittama illi fil-ġimgħat u xhur ġejjin flimkien mal-Kummissjoni ikollna rotta ta' sħubija eh, sabiex aħna naslu għal riżultati konkreti u ħajkonna summit ieħor importanti sena d-dieħla iċ-Ċina. Eh, tkellimna fuq il-bidla fil-klima wieħed mill-aktar punti li rridu importanti li rridu niddiskutu ma' dan il-pajjiż u eh, nittama illi ħana nkunu nistgħu naħdmu flimkien sabiex inkunu aktar effiċjenti u naslu għal iktar riżultati kif ukoll nippromovu l-interess komuni tagħna fir-relazzjonijiet tagħna mal-atturi l-oħra fid-dinja Sinjuri, nala eh, dawn kemtejn tiegħi b'dawn il klimi ġejjin aħna qegħdin fil-punt ta' tluq ta' ċiklu istituzzjonali ġdid. Jiena nemmen li b'ċiklu ġdid li qed jinbeda. Naħseb se joffri ċans straordinarju aħna wara 60 sena wara trattat ta' Ruma, il-fondaturi tagħna li bdew dan il-proġett, il-mobilizzazzjoni Helmut Kohl, François Mitterrand li kellhom din il-ħolma tal-ispazju ta' Schengen, tal-libertà, eh, il-moviment ħieles li iġġildu biex jaraw li ikun hemm prosperità, stabilità li niftemu bejnietna il-ġenerazzjoni eh, politika tagħna li qed tirrappreżentaw intom li qed naraw fil-Kunsell Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, il-ġenerazzjoni politika tagħna issa qegħdin sali pittoroq biex namlu inkomplu dan il-proġett Ewropew. Ambizzjoni, ambizzjoni għal ċittadini, biex din il-vizjoni ottimista vera met għanti antiċittadini il-fat li aħna nafdaw il-xuxin, l-istituzzjonijiet u il-fiduċja u kol bejn il-popli Ewropej għal dan il-proġett tana, fiduċja għal eh, dan il-valuri tana, umbat il-sens komun eh, biex nkunu pragmatiċi, biex verament namlu differenza għal ċittadini li għandhom ħafna tama li li għandhom il-ħolm tagħhom. l assemblea tagħkom u eh, intkom il-qalba tal-Ewropa qalb eh, li tħabbat li tafu x'inhuma x'inhu l-ħolm mhux biss il vizjoni tagħhom imma tafu kol ir-rabja x'inija ta' ċittadini jiena magħkom ninaqadu u ngħidilkom li rridu naħdmu flimkien lejn dan il-proġett Ewropew. Grazzi ħafna. Ego lej la parola. Il-President von der Leyen. Sur President, membri onorevoli, l-ewwel nett nixtieq nawgura lill President Charles Michel talli preseda l-ewwel kunsill tiegħu kien eh, bidu impressjonanti tal-mandat. U eh, l-ġimgħa l-oħra bdejna niddiskutu Eh, fil-Parlament il-Green Deal, Green Deal Ewropew u l-ġurnata ta' wara eh, ressaqt id-distess proposta fil-Kunsill. U l-Kunsill ukoll qabel mal-mira li jkollna kontinent li huwa neutrali eh, għal-klima f'tal-2050. Aħna tkellimna mal-mexxejja fuq il-punt ewlieni tal-proposta, jiġifier li nittrasformaw l-istrateġija ta' tkabbir tal-kontinent. Għal ħafna żmien il-tkabbir globali kienet ibbażata fuq idea Ehm, kienet bazata fuq ideja differenti l-umanità neħħiet ir-riżorsi mill-ambjent u din trid tinbidel għandha tinbidel u l-Unjoni Ewropea timxi ma' mudell ta' tkabbir illi tagħti iktar lill pjaneta tagħna milli nieħdu minnha. Infatti jiena konvinta illi tmexxija fuq il-protezzjoni ambjentali u bażi b'saħħitha Eh, industrijali huma eh, żewġ naħat tal-istess munita. U eh, sabiex ikollna din innovazzjoni nadifa jrid ikollna investiment kbir fuq l-edukazzjoni u fuq l-iżvilupp tal-ħiliet imma dan l-investiment fl-edukazzjoni u fil-ħiliet dejjem kienu fil-qalba tal-ekonomija tal-soċjali tal-Ewropa. U allura nimxi ma dan il-prinċipju ġifiri s sostenabilità kompetittiva Din għandha tkun parti mill-futur tagħna u mill-ekonomija soċjali tal-Ewropa. Membri onorevoli, l-istati membri kollha għandhom punt ta' tluq differenti u għandhom problemi speċjali li jridu jaffaċċjaw. Antik eżempju, eh, il-Polonja kif qal il-President Michel irridu ibidlu eh, reġjuni tal-faham, reġjuni kbar, bħal eh, Ġermanja wkoll tal-Ilvant u allura talbu li il-Polonja allura talbu taqal aktar żmien sabiex eh, iħarsun il-proposta tal-Just Transition Mechanism. U allura aħna qed diskutu naraw kif nistgħu nappoġġaw lil nies, il-kumpaniji, ir-reġjuni illi għatfadlilom ħafna eh, affarijiet xi għamlu. Imbagħad hemm stati membri li għandhom kwistjonijiet oħra, pereżempju l-Portugal li huwa wieħed mill-iktar affettwati mill-bidla fil-klima. Hemm ħafna hemm il-kosta, hemm l-uragani, eh, l-arar u anki nirien fil-foresta. Diġà s-sena l-oħra kien hemm 60 persuna li tilfu ħajjithom minħabba nirien. Il-Portugal ġabdiet bdiet it tranzizzjoni nadifa eh, mill-2005 u fil-fatt investit ħafna Eh, minn dak iż-żmien. Ħatala l-aħħar eh, minjer tal-faħam sal-2023. Diġà qed jagħmlu profitt mill-enerġija eh, rinnovabbli u issa flimkien mal-gvern Olandiż il-Portugal qed jaħdmu fuq l-enerġija nadifa mill-idroġenu. U allura issa l-Portugal titara kif qed trasporta l-enerġija rinnovabbli minn Spanja u Franza għal pajjiżi l-oħrajn illi għandhom bżonn din l-enerġija rinnovabbli. Mill-perspettiva Portugiża, il-Green Deal Ewropea hija parti mill-infrastruttura tal-enerġija, l-interconnections u anki l-adattament għall bidla fil-klima. It-tielet eżempju, fl-Iżvezja il-kumpaniji tal-azzar qegħdin jaħdmu fuq produzzjoni tal-azzar mingħajr karbonju. Eh, forsi forsi tistema stramba, imma hekk qed jagħmlu huma jaħsbu li jistgħu jagħmluha fi żmien ftit snin. Imma għandhom bżonn ukoll assigurazzjoni illi mhux se jkollhom kompetizzjoni inġusta minn il-barra mill-pajjiż huma jridu produzzjoni tal-azzar li hija sostenibbli għall-ambjent fil-waqt li jibqgħu kompetittivi fuq is-suq globali tal-azzar. U dan huwa fil-qalba tas-sostenibilità kompetittiva. Fil-fatt ħafna stati membri Eh, waqt il-Kunsill kienu qegħdin eh, jistaqsu għal mekkaniżmu eh, tal-frontiera għall-karbonju biex bekk nipproteġu l-negozji, l-ambjent u nirrispettaw il-liġijiet ta' WTO. Membri onorevoli, aħna ġa bdejna biex xoltana fuq il-Green Deal Ewropew ħames xhur ilu hawnhekk f'din is-sala u f'dawn il-ġimgħat u xhur ġejjin ħanuru l-pjan tagħna, il-Kunsill ukoll qabel ma' din il-Green Deal u r-riżoluzzjoni tagħkom sejtuha momentum ikbar. U allura il-biċċa xogħol għandna qudiemna hija waħda kbira. Imma jekk aħna li naqdu flimkien bħala tliet istituzzjonijiet nistgħu nirbħu din il-battalja, battalja diffiċli, biċċa xogħol ibsa, imma rajna anki sena l-ġimgħa l-oħra kemm għanna seta jekk tliet istituzzjonijiet jaħdmu flimkien. Sinjuri, Michelle, iċ-ċittadini għanna nafu li għandna bżonn eh, rizorsi biex naslu għal dawn l-ambizzjonijiet Ewropejn il-Kummissjoni settejn l-xan biex xell il-President tal-Kunsill Ewropew anki biex naħorġu ċer ikonna konsensus li jkun bilanċjat, li jkun xira ma ambizjuż. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli għax huwa iddefenda bliktar vuċi qawwija il-budget waqt il-laqa tal-Kunsil. Grazzi, David, tal jamiltek Mżon li nibqaw ma mal-ambizjonijiet u l-impenji li ħadna l-agenda strateġika tal-Kunsil u rjontazzjoni politiċi tal-Kommissjoni, żewġ punti jistaw jaqblu ħafna imma biex naslu r riżultati tajbin hemm bżonn li jkollna riżorsi u jekk ma jasalx il-budget hemm soluzzjoni waħda rridu naraw kif se noħorġu bir-riżorsi propji għall-Unjoni Ewropea u anki grazzi eh, Sur Mixa tal-inti semmejt li TS għax huma importanti ħafna Sinjuri, il-summit tal-żona Ewro tkellmna fuq l-irwol tal-euro li huwa instrument kruċjali għas sovranità fid-dinja, imma ma rrikonoxxejniex il-valur eh, kollu tiegħu u allura huwa fidejna eh, aħna nixtiequ li jkollna din il-munita komuni, aħna nibbenefikaw minn dan is-suq komuni. U eh, għall-Unjoni Ewropea din għal waħda mill-iktar l-ikbar espressjonijiet biex naħdmu flimkien fil-komunità. Imma rridu nimxu mal-kondizzjonijiet għal din il-munita u naħdmu flimkien fuq kwistjonijiet fejn hemm bżonn ta' riforma il-negozji u speċjalment l-SMEs hemm bżonn li jkun jistgħu jkollhom aċċess għal kapital fuq is-suq u jibbenefikaw mill-katini ta' valur eh, fil-suq. U għalhekk għandna suq komuni. Imma anke l-Unjoni Bankarja titkun maqda. Jrid ikun possibbli illi nużaw proċess fejn innaqsu r riski bankarji u fl-istess ħin nilħqu protezzjoni komuni ta' depożitu. Ma nix nistennew wasal kriżi li jmiss sabiex aħna taħt pressjoni eh, niggarantixxu r-reżiljenza tal-ekonomija għall-Unjoni Monetarja tagħna. U l-istrument baġitarju għall kompetittività u tkabbir eh, huwa tajjeb u hemm ħafna affarijiet, hemm ħafna vantaġġi fuq ħafna l-affarijiet li qbilna fuqhom, il- il-ftehim issa ħajnbidel għad dispożizzjonijiet legali u dan l-istrument ukoll ħajbidel il-metodu tal-Eurogroup u anke ħajkun hemm eh, riforma strutturali ovvjament. Imma dak li huwa es hija l-istrument ta' stabilizzazzjoni. Din hi xi ħaġa li l-Kummissjoni qiegħda taħdem fuqha ehm, anke l-iżvilupp ta' ta' instrument ta' assigurazzjoni u dan l-istrument se jidħol hemmhekk f'każ li jkun hemm eh, xokkijiet eh, li ħajfixkel l-ekonomija u eh, l-kumpaniji. U importanti li noħolqu aktar taħriġ u aktar edukazzjoni. Bil mbagħad fuq il-Brexit kien hemm ir-rebħa ċara tal-Konservattivu ta' Boris Johnson u issa lura naħsbu l-ftehim ta' ħruġ ħajġi ratifikat fl-aħħar ta' Jannar. U Jekk inħares f'dan il-emiċiklu u nħares lejn l-MPs li għadhom hawnhekk l-MPs kuraġużi li għadhom hawnhekk aħna ħanħossu nuqqas tagħkom. Grazzi tal-kuraġġ tagħkom. Grazzi tal-kontu ħdejna timxu magħna. We'll never miss those who scream and aħna qatt ma ħanħossu noqqas ta' dawk li jgħidu u jwersu. And now, now thanks God without you. Issa, minajrkom ħankunu qegħdin naħdmu fuq l-isħubija tal-Renju Unit. Din hija importanti ħafna għal negozji, għal studenti u għal ħafna Ewropej oħra illi eh, għandhom uh, ħajja anki um, fir-Renju Unit ukoll. Ir-relazzjoni se tkun differenti żgur minn dik tal-lum għaliex ir-Renju Unit se jkun uh, pajjiż terz il-Kunsill eh, talbet lill kummissjoni biex tmexxi l-fażi li jmiss ta' negozjati u nixtieq eh, nirringrazzja lil Michel Barnier illi kellu l-fiduċja ta' kulħadd f'dawn is-snin. Grazzi Michel ta' dedikazzjoni tiegħek. Grazzi. Issa, l-iskeda ta' qoddimna hija waħda ta' sfida kbira għaliex ħat ispiċċa sa' Deċembru tal-2020 fadilna ftit ħin Eh, jekk ma rnex nix nsibu ftejm sal-aħħar tal-2020 għal dar boħra ħanispiċaw f'sitwazzjoni kera u din ħatkun tkun qiegħda tagħmel dannu lill-interessi tagħna u ħad tagħmel ħajkollha impatt ikbar fuq ir-Renju Unit milli fuqna għaliex l-Unjoni Ewropea tkompli tibbenefika mill-suq uniku, mill-Unjoni ta' Dwana u mill-ftehim eh, mill-750 ftehim internazzjonali li firmajna mal-imsieħba tagħna. Imma Ovvjament, dan mhuwiex l-interess tagħna, aħna rridu li norganizzaw dawn in-negozjati eh, u nsibu l-aħjar riżultati. U mill ta' frar ħankunu qed nipproponi il-mandat tan-negozjati. Ir-Renju Unit fil-fatt iva ħajkun pajjiż terz. Imma fl-aħħar mill-aħħar nittama illi għal nies Ewropej u anki għal nies tar-Renju Unit ikollna sħubija Eh, tħobija tajba u din dan mhux it-tmiem huwa l-bidu ta' relazzjonijiet ġodda fost il ġirin u jiena nixtieq il nkunu ġirien tajbin flimkien mal bibtana fir-Renju Unit. Viva l-Ewropa! Grazie Presidente von der Leyen. Adesso la parola al Presidente. Grazie ħafna, President von der Leyen. Issa nadu Sur Weber. Sehr geehrter Herr Ratspräsident, willkommen im Europäischen Parlament zum Charles Michel, merħba fil-Parlament Ewropew, fil-rwol il-ġdid tiegħek. Aħna verament nasbu li l-xogħol tiegħek huwa importanti għaliex qed joħloq pontijiet ehm, u anke fil-Belġju din huwa parti e-, din hija parti ewlenija fil-politika u jiena nixtieq naguralek kull suċċess fix-xogħol tiegħek qed naraw li l-Kunsill Ewropew ehm, iblokka ħafna progress fil-snin li għaddew anke kien ħarsu lejn l-aħħar laqgħa fuq il-stabilizzazzjoni tal-neutralità klimatika tal-2050 din hija kisba importanti tajjeb li għamilniha imma hemm ħafna affarijiet oħra li jridu nkomplu nagħmlu eh, progress. Eh, pereżempju l-ispejjeż marbutin ma' tranzizzjoni, ftit kien hemm diskussjonijiet fuq dan eh, u il-presidenza finlandiża bilkemm semmiet din fil-waqt illi hemm il-bdiewa l-istudenti n-negozji hemm barra li qegħdin jistennew iċ-ċertezza il-kwistjoni tal-budget eh, ħafna drabi ma nħanġ ndiskutuha u allura naħseb illi inti għandek responsabilità li tasal ċarezza u tgħin lill-imsieħba illi jaslu għaliha. Fuq l-MFF il-proposta tal-presidenza finlandiża hija ta' provokazzjoni għaliex fil-verità mhux qed nilħu ir-rekwiżiti li għandna bżonn għall-investimenti għall-futur tal-Ewropa u qed taraw li hemm bżonn li nneħħu l-idea tal-persentaġġi u nitkellmu fuq il-kontenut u nitkellmu fuq l-aktar affarijiet importanti mhux biss fuq in-numri. F'pajjiżi fil-Ġermanja qed eh, niffinanzjaw il-protezzjoni tal-frontiera eh, li jinsabu l-barra mill-Ġermanja. Din hija kwistjoni importanti. Mhux qed nitkellmu fuq punti perċentwali hawnhekk, importanti li niddiskutu dawn l-affarijiet u anke kif għamilna f'dawn l-aħħar ħames snin mal-Kunsill aħna tkellimna fuq l-istat ta' dritt fil-Polonja, l-Ungerija, r-Repubblika Ċeka, r-Rumanija, Eh, fejn kien hemm ħafna nies li protestaw li kienu kellu mħasba fuq il-futur tagħhom. Dawn id-dibattiti bilkemm ġew riflessi mill-Kunsill Ewropew. Din il-ġimgħa kellna diskussjoni fuq Malta eh, fil-Parlament Ewropew fejn kien hemm ġurnalista illi nqatlet tal għamlet xogħla f'Malta kienet qed investika eh, kwistjonijiet marbutin mal-korruzzjoni mill-mexejja politiċi u kienem anki ħafna li reżenjaw minħabba fekk u allura rridu nġildu l-kriminata organizzata tal-elite politiċi u dinja xi ħaġa ma tanġi diskussa fil-Kunsill Ewropew. Dawn huma marbutin mal-valuri fundamentali tal-Ewropa, jiġifieri jekk jogħġobkom għom dawn il-punti fuq l-aġenda il-Polonja, l-Ungarija, Repubblika Ċeka, l kapi tal-istat importanti li dawn jiġu diskussi fil-Kunsill. U allura jiena nixtieq ngħid ukoll illi aħna nirrikonoxxu illi għandna eh, iktar ċarezza fuq il-Brexit u din aħna bħala il-PPE ingrazzi eh, għalija. Nixtieq nirringrazzja ukoll il gajver Verhofstadt tal-li kien qed jinnegozja għall-Parlament u bħala Parlament aħna wkoll nistgħu nilqgħu l-adozzjoni tal dan il-ftehim tal-ħruġ tal-Renju Unit irridu niffokaw fuq il-futur, fuq l-isħobija u rridu kooperazzjoni mill-viċin. Madwar nofs il-popolazzjoni tar-Renju Unit li xtaqu jibqgħu fil-Unjoni Ewropea xorta għadhom fi ħsibijietna. Imma ovvjament Renjuni se jkun pajjiż terz u kull min għandu bżonn aċċess tas-suq irid jaċċetta l-kondizzjonijiet tagħna kemm fil-prodotti agrikoli u anki fuq il-Belt ta' Londra. U allura importanti illi dawn il-punti niddiskutuhom eh, fil-punti li nsemmu. Brexit huwa żball storiku imma aħna rridu li nibnu eh, sħobija u nixtiequ li jkollna mudell tajjeb ta' ġirien tajbin. il-ftuħ tan negozjati mal-maċedonja ta' fuq u mal-albanija wasslu għal ħafna frustrazzjoni u diżappunt eh, fir-reġjun meta terġa' tiġi fil-parlament wara l-kunsill eh, li jmiss jiena nitolbok sabiex Eh, taċċettawa. Importanti illi aħna nejnu lill Balkani tal-Punent inkella ħankunu ta' diżappunt kbir. Grazzi ħafna sa' Signora Garcia Perez. No? Gracias, Presidente. Estimado Michel. Grazie, President. Fissem il-SND eh, nil sur Michel lawek fil-Parlament u nishtiqlek kull suċċess nittama li il-presidenza tiegħek ikollha tmexxija b'saħħitha biex tkunu tistgħu taffaċċaw l-isfidi li għandha l-Ewropa. Dak għandna bżonn tmexxija soda u qlubija meta niġu biex nieħdu deċiżjonijiet. Aħna għandna responsabilità illi nirrispettaw ir-responsabiltajiet illi ħadna. U għawek qed ninkludi l-dibattiti kollha li kien hemm fil-qafas tal-Kunsill. Jekk irridu Ewropa iżjed ekoloġika, soċjali u inklusiva għandna bżonn risorsi finanzjarji illi jkunu xirqa għall-ambizzjonijiet tagħna u għandna bżonn ukoll qafas budġetarju sod biex inkunu nistgħu naffaċċaw eh, kriżi ekonomika possibbli. Hemm bżonn ukoll qafas eh, għall politika esterna u ta' sigurtà. Hija ħaġa pożittiva illi fl-aħħar konklużjonijiet tal-Kunsill ġie maqbul illi sal-2050 għandna nilħqu il-neutralità klimatika minkejja l-fatt li kien ċertu stati membri li rreżistew. Din hija xi ħaġa li għandna nżommu dejjem f'moħħna meta niddiskutu l-futur tal-Unjoni, hemm bżonn li nibdlu din ir-regola tal-unanimità għaliex hekk biss ħajnexxielna naffaċċaw l-isfidi li għandna qudiemna għalkemm il-konklużjonijiet tal-Kunsill mixin fid-direzzjoni tajba, il-qafas finanzjarju plurianwali baqa pendenti u isu kulħadd injoraħ, it-tnaqqis fil-budget huwa inaċċettabbli u il-grupp tagħna huwa eh, kontra illi jkun hemm dan it-tnaqqis. Il-proposta tal-Kunsill hija verament irreali qed jitnaqas il-budget għal koeżjoni għal bidja qed jitnaqas il-budget biex eh, ikun hemm ġestjoni aħjar tal-frontieri u da biex insemmi ftit affarijiet biss. Apparti minn hekk, fil-proposta hemm finanzjament mhux eh, mhux biżejjed mhux suffiċjenti kemm biex nilħqu l-għanijiet tal-klima kif ukoll fil-qasam tar-riċerka. U laqas biss issemmu l-Just Transition Fund, il-Patt Ekoloġiku u l-Garanzija għat-tfal. Din hija xi ħaġa diġà qedta u ħanerġa' nirrepetiha. U impossibbli nagħmlu iżjed binqas. Jekk irridu illi ma jaqa' lura ħadd, il-Kunsill hemm bżonn illi jinvesti f'qafas budġetarju sod Irid ikun hemm Iva budget sod imma anka riżorsi propji u iżiet investiment fuq livell nazzjonali. Għalhekk aħna qed nitolbu illi tiġi inkluża ir-regola tad-deb fil-patt eh, fil-patt eh, finanzjarju biex bekk b'din ir-riforma jkun hemm iżjed investimenti ekoloġiċi u iżjed investimenti fil-ħolqien ta' impjiegi sostenibbli. Għalhekk aħna naħsbu li l-pilastru soċjali irid ikun inkluż fis-semestru Ewropew nixtiequ illi ikun hemm elementi soċjali marbutin mal-fondi strutturali u mal-pilastru soċjali. Sur Michel, jekk irridu suċċess fil-mandat fil tagħna, irridu ċertu empatija. Irridu kun hemm empatija bejn l-istati membri u irridu koll ninformaw u nalmu liċ-ċittadini tagħna biex bekk nifmu x'inhu l-benefiċċji li jkollna Ewropa eżed b'saħħitha. Kemm tgħin fuq il-Brexit issa, forsi illum nittama li tippermettuli nuża din l-okkażjoni biex ngħaddi messaġġ ċar ta' eh, apprezz lil membri parlamentari Britanniċi illi damu 46 sena jaqdu f'din il-Kamra u kitbu l-istorja tad-Demokrazija Ewropea. Aħna ftitiru tkellimna fuq l-10 anniversarju ta' Trattat ta' Lisbona. Il-kollega tagħna Richard Corbett kien ir-rapporter fuq ir-rapport dwar it-Trattat ta' Lisbona. Ħaqkom ir-rispett tagħna, ħaqkom ir-rikonoxximent tagħna ħaqkom ukoll eh, ħbiberija sinċira tagħna. U hemm ħaġa oħra wkoll. Hemm xi ħaġa li ħadd ma jista' eh, mhux ikun jista' joħdilkom. Tistgħu tkunu kburin illi kontu parti mill-proġett Ewropew. Grazzi ħafna lil kulħadd. President Xolo. Grazzi ħafna l-President Xolo sissa. President. Madam la President. President. Sinjura President eh, tal-Kommissjoni, President Michel, l-ewwel net nixtieq nilqak hawnhekk merħba fil-Parlament u eh, awguri għal dan ir-rwol tiegħek aħna nagħtu fiduċja kbira u eh, ħafna tama wkoll għal dan il-mandat ġdid. Aħna verament msieħeb importanti għal proġetti Ewropej u ħankomplu nibqgħu mixin il-qudiem. Il-messaġġ li kien hemm mill-elezzjonijiet Ewropej kienu ċari, importanti li aħna nimplementaw l-affarijiet. Jiena ċert li bl-abbilta tiegħek ta' negozjati se twassal għal nifs ġdid u ħankunu nistgħu nimxu l qudiem flimkien. Dan l-ewwel Kunsill Ewropew taħt eh, dan ir-rwol ġdid tiegħek wassala l-ideja ġodda ta' kif inħarsu lejn il-klima lejn l-2050 imma wkoll fil-kunsill hemm stati membri li għadhom mhumiex determinati biżżejjed illi japplikaw dan kollu kif suppost. Importanti li jkollna l-miri dan huwa l-ewwel pass, imma importanti wkoll illi nimplementaw l-affarijiet. U issa hemm rwol kbir Eh, fuq il-Kummissjoni sabiex joħroġ bil-proposti. Li l-Istati membri nagħtuhom il-kuraġġ sabiex huma jimxu fid-direzzjoni tajba. Żgur li l proġett tal-klima eh, huwa importanti u hemm stati membri li qed jibdew minn eh, punti differenti, minn punti ta' tluq differenti. Eh, imma importanti li ħarsu lejn il-bidla fil-klima bħala opportunità u din tkun tiġi riflessa fil-prospetti tal-budget eh, fl-MFF li jrid ikun l-istrument sabiex iwassal ir-riżultati fuq il-proġett klimatiku kif ukoll fuq il-trasformazzjoni diġitali kif ukoll fuq miri oħrajn. L-MFF jista' iwassal għal istrument ġenwin Ewropew mhux biss ta' kwistjoni ta' negozjati bejn l-istati membri ta' min ħajrbaħ l-iktar jew min ħajitlef eh, għatem bażi tajba għax-xogħol u naħseb illi l-unika meta kif nimxu l-qoddim u niddeċidu fuq il-kwistjoni budgetarja tkun illi nifmu illi l-MFF verament huwa instrument illi ħaj implementa l-miri politiċi tagħna u mhux biss bħala forum ta' negozjati ehm, fejn ikun hemm ħajrbaħhom min jitlef fuq il-perspettivi tal-budget aħna naħsbu li tkun ta' żball li kieku inqisu Eh, xnatu l-prioritajiet l-antiki u nħarsu lejn mbagħad dawk tal-futur irdu nħarsu lejn il-politika tal-koeżjoni, il-politika agrikola komuni sabiex dawn kollha ikunu qed isaħħu l-ambizzjonijiet tagħna u mhux jimnawhom. Il-Parlament se tkun qiegħda taħdem, se jkun qed jaħdem f'din id-direzzjoni. Aħna nappoġġaw ukoll budget eh, solidu b'saħħtu mhux biss bil-kontribuzzjonijiet imma anke importanti li nimxu l qudiem fir-riżorsi propji għaliex inkella ħankunu qegħdin nitkellmu fuq budget Ewropew illi jaqa' taħt jaqa' fl-idejn tal-Istati Membri nerġgħu nibdew bid-diskussjoni ta' ma ħajirbaħ u jitlef. U allura importanti illi naslu għal budget Ewropew ġenwin illi huwa magħmul fuq il-perspettivi u l-valuri Ewropej. U fl-aħħar fuq il-Brexit, l-elezzjoni tar-Renju Unit issa għandna eh, ċarezza ta' se jiġri u l-Parlament ukoll ħajjimxi mar responsabilità tiegħu. Iżda nixtieq ukoll nieħu l-opportunità li ringrazzja lill kollegi tagħna talli emnu fil-proġett Ewropew għaliex huma taw messaġġ ċar għal nies tal-Renju Unit Illi l brexit mhuwiex it-tmiem tal-istorja tagħna flimkien imma għana ħankunu msieħba importanti u fiduċjużi illi dawk l-Ingliżi li jemnu fil-proġett Ewropew ħajibqgħu jaħdmu magħna u ħansibu l-aħjar mod possibbli sabiex nikkollaboraw flimkien. Nirringrazzja lil Michel Barnier u lil Giver Hofstadt tax xogħol kollu li għamlu f'dawn in-negozjati għatanna affarijiet x'namlu sabiex nilħu ftehim b'saħħtu mal dawn il-ġirien tagħna. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għas-Sinjura Keller. Eżis kollegi, eh, waqt li l-mexxejja tal-pajjiżi kienu qed jitkellmu fil- fi Brussell kien hemm il-kop ta' Madrid li kienu kien sejjer ħażin. Allura forsi tajjeb li kieku il-kapi tal-istati imorru għal kop 26 fi Glasgow u jgħidu kemm hemm importanza eh, fil-protezzjoni tal-klima jekk verament jemnu fiha. U għalkemm kien hemm dan ir-riżultat eh, diżappuntanti f'Madrid, eh, tajjeb naraw li kien hemm ftehim fis-summit eh, għal klima neutrali sal-2050. Dan huwa l-ewwel pass. Imma mistax ikollok pass wieħed għaliex l-2050 diġà fadal ħafna għalih u anki li nilħu l-miri hija biss nofs il-battalja. Dak li huwa l-aktar importanti hija li għalkemm il-miri huma importanti Eh, fl-aħħar mill-aħħar l-aktar huwa importanti huma r-riżultati il huma l-azzjonijiet tal-lum. U allura għal kwistjonijiet konkreti, diskussjoni tal-MFF, tal-budget, hija opportunità perfetta sabiex eh, l-Unjoni Ewropea tappoġġa dawn il-miri klimatiċi u mhux timminhom. U minn dak li kifet naraw l-affarijiet issa, mhux qed jaqblu mal-diskussjoni t kellna fuq klima, għad hemm ħafna sussidji eh, illi mhux qed isiru hemm ftit wisq għall protezzjoni tal-klima u għall-biodiversità. U allura importanti illi eh, issa n azzjoni mhux biss nparlaw fuq il-budget. il budget Qed naraw ukoll il-gvern Pollak eh, deċida li ma jaqbilx ma din il-mira. Huwa għajja niftakru li 70% eh, tal-Pollakki diġà eh, jaqblu ma dawn il-miri u nittama li l-gvern jibidel femtu l-gvern Pollak. Għaliex iktar ma dum iktar ħajkollna problema għaliex il-bidla fil-klima ma taqafx fl-ebda frontiera. Il-Brexit hija u tibqa traċedja imma dan mhuwiex it-tmiem aħna żgur mhux se ninsew u, u, naqtaw qalbna mill-ħbib tagħna Ingliżi. U naraw forsi xi darba l qoddim ngħidu lir-Renju Unit merħba lura, merħba lura id-dar. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għas-Sur Animans. Grazzi ħafna. Nirringrazzjak, President, ħafna Belġani u ħafna femmingi jiftakru il-mod ta' kif Nigel Farage ta' merba l ex president tal-Konsil u għalhekk nixtieq nirringrazzjah u issa għandna lit-tieni eh, president mill-Belġju. Nixtieq infakkarkom ukoll kif eh, il-President Macron nesa il-proċess tal-ispitzen kandidat u mexa bi proċess b'metodu illi kien iddiżinjat illi għal kull min kien jitkellem bil-Franċiż kienet kienet komplikata għalina l-Prim Ministru tagħna kellu ħares lejn kundizzjonijiet li kienu komplikati u issa sitwazzjonijiet komplikati fl-Unjoni Ewropea imma għandna sitwazzjoni katastrofika minn madwar 11 miljun euro f'dejn mill-Italja u pajzi oħra, ma naħsibx l-affarijiet daqshekk sejrin ħażin u ilna ma jkollna gvern għal din l-aħħar sena u eh, anki sistema li għandna l-kriżi u ħadd mill-elit ma jafx se jiġri eżattament fil-ġejjieni kellna l-elezzjonijiet li eh, minnhom kienu ħarġu ħafna analiżi u eh, jista' jkun ħajkonna elezzjonijiet ġodda biex joħorġuna minn din il-kriżi kien hemm 38 eh, eh, membru parlamentari minn 150 għadhom eh, jużaw il-poter tagħhom ehm, bistassur Michel. Ġifieri għandna gvern ta' minoranza. In-nies jitkellmu fuq unjoni li hija aktar maquda proset, imma x'nitkellmu mbagħad x'ngħidu mbagħad fuq il-migrazzjoni. Is-Sur Michel. Nista ngħidilkom li l-President tal-Kunsill ta'kom mhux qed jaqat imma huwa ta' twissija għal kaos politiku. Aħna mill-grupp ID favur għall kooperazzjoni eh, Ewropea imma ma naqblux ma dan l-istat eh, tal-Unjoni u allura nittamaw illi Charles Michel jkun ta' diżastru għall-Unjoni Ewropea kif kien għall-Belġju. Grazzi. Onorevole Van Orden, prego. Grazie eh, l-Onorevoli Van Orden. Grazie President. Il-Konsill diskuta ħafna kwistjonijiet importanti l-ġimgħa l-oħra imma nixtieq nifoka fuq il-Brexit. Il-Konservattivi kellhom rebħa storika il ħames li għadda 365 eh, membru konservattivi eh, ġew eletti minn fil-mija ta' maġġoranza. Kien hemm vot ta' fiduċja kbira għal Boris Johnson bħala Prim Ministru u għal mandat sabiex Brexit fil-vera Brexit verament iseħħ. U eh, u mur kontra soċjalizmu li qed jiġi offrut mill-oppożizzjoni nittama illi m'hemmx Eh, it-tama tal-istituzzjonijiet Ewropea li li ikolna mexxejja antiki li jiġu fl-Unjoni Ewropea u li jagħtu messaġġi eh, folots ta' delużjoni l-Renju Unitu u l-Unjoni Ewropea se jimxu l-qoddim sabiex ikollna sħubija flessibbli u ġenerali biex ikollna ftehimiet tal-kummerċ ħieles u anke kooperazzjoni oħrajn. Eh, importanti li eh, aħna nħolqu sħubija ta' ħbieb u sovranità u niġġieldu il-teddit u l isfidi illi naffaċċjaw. Dan huwa proġett importanti ħafna għall-2020 flimkien mal-Prim Ministru Ingliż għal-Europa. U jina nishtiq ringrazzja wkoll il-President von der Leyen tal-kummenti pożittivi li saru min-naħa tagħha u l-kummenti li saru mill-kollegi l-oħra kollha. Issa wasal iż-żmien li naġlu dan il-proċess ta' ħruġ tal-Renju Unit se tiġi votat fil-House of Commons eh, u hekk nkunu nistgħu naħorġu fil-31 ta' Jannar. Eh, nittama li kunem effiċenza u rrida tajba eh, sabiex nagħmlu progress eh, fil-relazzjoni tal-ġejjini tagħna biex bekk ikollna FTA tajjeb u kunem arranġamenti oħra li jitlu fis-seħħ sal-2000 sal-ħar tal-2020. Din għandha tkun il-mira tagħna kollha. Naf li Michel Barnier iħares lejn dan ix-xogħol ehm, bi spiritu pożittiv u les li għamel dak kollu li jista' sabiex nimxu ma' dawn il-miri u nittama li kulħadd ikun qed jgħid f'dan il-proċess u nixtieq nawgura l-milit it-tajjeb lil kulħadd. Grazzi. Eh, grazzi ħafna, Sur Dimulis. Sur President, grazzi. Sur Michel, merħba fil-Parlament Ewropew, l-lumja l-ewwel darba li qed tingħaqad magħna. Il-grupp politiku tiegħi ehm, ma tantx zlulu l-politiki tal- tatwemin politiku tijak, però xorta waħda qed nistennew affarijiet kbar minn għandek. L-ewwel ħaġa li għandek tindirizza hija din il-kwistjoni li l-Kunsill joqgħod jimblokka affarijiet mitluba mill-Parlament u kultant anka bl-appoġġ tal-Kummissjoni. Hemm ħafna kwistjonijiet li qed jiġu mblukkati fil-Kunsill. Ħanibda billi nsemmi ħaġa li qed interess kbir għall grupp tiegħi imma personali bħala Grek. Sur Michel, mhuwiex biżejjed illi wieħed joqgħod eh, jgħid ħafna kliem fieraħ kontra il-pożizzjoni aggressiva ta' Erdogan illi qiegħed jeddet il-paċi fil-fan tal-Mediterran, qed jeddet il-paċi f'Ċipru, qed jeddet il-Greċja u qed jeddet illi qabbad ħoġġiġa sħiħa f'reġjun li huwa sensittiv mhuwiex biżejjed li noqogħdu ngħidu ħafna paroli għandna bżonn sanzjonijiet diġà semmew f'Ġunju mbagħad issemmew f'Ottubru imma dom ma ġewx implementati. Għaliex mhux qed jiġu implementati? It-tieni ħaġa. Biex jintlaħ l-anijiet li fissajtu kemm inti u anka s-Sinjura von der Leyen fuq il-bidla fil-klima, fuq il-kohezjoni soċjali, fuq l-inklużjoni, fuq it-teknoloġija, fuq l-innovazzjoni, biex nelħu dawn il-miri kollha għandna bżonn il-fondi, għandna bżonn il-flus. U kien hemm maġġoranza kbira tal-Parlament illi dan diġà qalitu edna illi għandna bżonn minn tal-inqas 1.3 biljun mill-prodott domestiku gross Ewropew. Jiena fissam l-grupp tiegħi xtaqt ngħid li aħna nixtiequ iżjed ambizzjoni, pereżempju fil-qasam tal-klima jew l-aġenda diġitali, però Mhuwiex il-grupp tiegħi biss ukoll hemm maġġoranza sħiħa mill-Parlament. Imma mbagħad xiġri jiġi l-Parlament, jiġi l-Kunsill anzi skużawni u jissuġġerixxi tuħ ta' 13% eh, mill-budget jew inkella 27% tuħ Eh, mill-budget tal-klima, 30% mill-budget tal-Horizon, 48% mill-budget tal-programm Erasmus, 35% tuħ mill-budget tal-Connecting Europe u fl-istess ħin jekk inqablu il-proposti tijak għall-MFF il-ġdid mal-proposti li kienem fl-modi nirrealizzaw li jem 132% fil mija zida fil-budget għal ġestjoni tal-migrazzjoni u żida qawwija fil-budget ta' sigurtà d-difiża. Allura, eh, hu paċenzja, ma spjega li ftit, eh, dak x'bilanċu. Inti ħad tibqa' tkaxkaj saqajk fuq dawk l-oqsma li verament għandna bżonn avvanz fuqhom għax inkella il-klim spieħi li smajna minn għandek u mis-Sinjura van der Leyen fuq politika eh, għall-neutralità klimatika u affarijiet oħra dawk ma ħajkunu xejn ħlief klim fira, ġifiri hemm bżonn ninaddu issa il paroli għal fatti. Is-Sur Heaver fisem il-membri mhux affiljati. I stand today as a very Grazzi, jena qiegħed hawnhekk gburi bħala Ingliż, gburi b'Nigel Farage tal-ilu jkumbati għal daqstan snin, eh, gburi wkoll mill-kollegi tiegħi tal-li defendew id-demokrazija Britannika u kburi mill-poplu Ingliż illi fl-elezzjoni ġenerali reġgħu taw l-appoġġ sħiħ tagħhom għat-tluq tagħna mill-Unjoni Ewropea. U naf ħafna minnkom gidbulkom bellawlkom illi il-poplu tar-Renju Unit reġa' biddel femtu, ma le aħna ma reġax bdilna. Issa ħaniftħu kapitlu ġdid fl-istorja tal-pajjiż kbir tagħna. Ħanerġgħu nieħdu l-kontroll tal-fruntieri tagħna, l-flus tagħna, l-liġijiet tagħna, ħankunu ħielsa illi nilħu ftejmiet globali ma' pajjiżi oħra. U bekk għanna futur sabi ħafna qoddimna. Issa l-moment tagħna, Prim Ministru Boris Johnson, jekk joġbok, Zom sot, issa wasal il-moment li nerġaw nieħdu l-kontrollura. Grazzi.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 Aziza President, Sur eh, Michel, eh, Mill-nar il ħamis li għadda ksibna ċertu ċarezza fuq xajġir bil-Brexit. Il-Renju Unit ħajitilqu fl-aħħar ta' jannar u ser isiru pajjiż terz. Għalhekk dan huwa moment biex nerġgħu nirrepetu li aħna nirrispettaw id-deċiżjoni tagħhom ma jiddispjaċina. Żgur li l-ħbeberija se tibqa' hemmhekk. Il-Parlament huwa lest li finalizza l-parti tiegħu tal-proċess ta' tluq qabel l-iskadenza. Jiena kif qed ngħid eh, qalbi sewda li l-ħbib tagħna ħajitilqu missa rridu nħarsu lejn il-futur. Hemm bżonn li nieħdu nota tal-deċiżjoni strateġika li ħal Prim Ministru Ingliż li jillimita il-perjodu ta' tranzizzjoni permezz tal-liġi domestika. Aħna ħadna din id-deċiżjoni bis-serjetà ma jiddispjaċina naraw illi permezz ta' dan l-att dispożizzjoni li kienet diġà maqbula bejnietna issa eh, ma ħassarraf xejn asħaq in-negozjat li għamilna l-Unjoni Ewropea hija lesta dak li ġej u aħna ħerqanin li jkun hemm diskussjonijiet kostruttivi biex ikonna ftehim eh, tajjeb mar-Renju Unit. Il-mandat tagħna ser ikun bażi tal-dikjarazzjonijiet politiċi li kienu maqbula bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Nittama illi permezz ta' din id-dikjarazzjoni ser eh, eh, ikonna liżjed ftehim komplessiv illi qatt kellna ma' pajjiż terz biex bekk flimkien naffaċċaw l-isfidi globali fil-waqt illi nirrispettaw il-level playing field tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-interessi tal-Unjoni tagħna. Biex nagħlaq, ejja ma ninsewx illi flimkien ma' negozjati eh, illi ħatamel din il-Kamra Aħna ser niżguraw li jkun hemm implementazzjoni sħiħa tal-ftehim ta' tluq u ser nagħmlu eh, eh, ser nżommu għajnejna wkoll fuq il kemm se jkunu rispettati d-drittijiet tal-ċittadini. Grazzi tajt il-President kien hemm talba l-Blue Card mis-Sinjura Grappini, però ħanajt li ma nistgħux naċċettaw iżjed Blue Cards għaliex eh, il-ħin qed jafas. Signora Grappini, dispjaċini, mux dik il-blue card, jek ġabkom zommu mal-ħin ta'kom. Jista' jkun li konna problema anka bil-kaġ DI. Pero issa dil kelma l-Sinjura Bonafè għal-minuta u nofs. Grazie, President. Ningrazzjak, eh, Signora President, għonek. Smajna klim importanti ħafna li ġew minnaħa tal-President tal-Kunsil, specialment fuq il-Green Deal. Aħna nil-għaw il-fat li l-Kunsil huwa impenjat dawn il-konklużjonijiet fuq il-Polonja, l-lan għal neutralita tal-klima tal-2050 anki skont l-ftejm ta' Pariġi. Aħna perswazi li l-Green Deal seta di verament volta importanti ħafna għal kompetitività għal kwalità tal-ħajja u anki għal iktar tkabir ekonomiku. E, deġa rajna l-ewwel riżultat ġifiri l-ekonomija ta' veru, l-infrastruttura, il bżonnijiet ta' ċittadini, dan kollox issa qiegħed fiċ-ċentru tal-politika Ewropea għax ilna snin issa nitkellmu fuq id-deficit u il-budgets tal-istati membri. Imma l-investimenti u l finanzjament ma jistax eh, biss nitkellmu fuqhom qatt ma għaddu għal-fetti, rridu għalhekk impenn ċar biex nifinanzjaw il-Green Deal, hemm pjan finanzjaru pluriannali mħabba din l-isfida li għandna u l-demna, u rridu wkoll niffaċċjaw il-patt ta' stabilità u ta' tkabbir biex naraw it-tip ta' investimenti kif se jgħinuna biex naslu għal l-għanijiet tal-Green Deal. Il-President għandu u ambizjuż imma jmissa l-kapijiet tal-istati li jenaqdu miegħu biex jimxu l-qudiem f'din it-triq inkella se tkun diffiċli. Is-sur Verhofxa tal-żewġ minuti u nofs. Mr. Alman. L-ewwel ħaġa li xtaqt ngħid lis-sur Almans hija illi dak li qalu huwa skandlu. Jiena gburi li hemm rappreżentant tal-Belġu President tal-Kunsill u mhux il-ħafna ħmerijiet li qed Kollegi, jekk forsi ma kontux tafu, il-minoranza illi hemm fil-Belġu huwa dak il-partit li jirrappreżenta s-Sur partit separatist. L-istor Faraġ u l-grupp tijaw najdlu li għamlu ħafna storbju jamlu wis storbju għal ftit siġijiet li għandhom fil-parlament eh, Ingliż. Kulħadd qal li ħanħossu n-nuqqas tal-libdems, tal-rappresentanti eh, tal-Partit Laburist, Jiena il-rappresentanti tal-partit tal-Brexit mhux ser inħoss in-nuqqas tagħhom. Kulħadd qed jgħid iva li l-Parlament irid jagħti l-kunsens tiegħu u l-kunsens ħajkun awtomatiku għax dik il-proċedura. Il-kunsens huwa maħsub li ta' fil-plenarja fid-29 ta' Jannar, imma safra tant għad hemm problema fin-nofs Mindu kunem l-elezzjonijiet fir renju Unit jina rċivejt mijiet u mijiet ta' ittri u e-mails minn ċittadini Ingliżi qed jgħixu fl-Ewropa illi ma jafux x'ħajsir minnhom minħabba l-istatus tagħhom. Irċivejt mijiet ta' e-mails minn ċittadini Ewropej li jgħixu fir renju Unit li laqqas ma jafux istatus ħajkollhom u dik hija xi ħaġa li naħseb l-ewwel irridu nsolvu lila qabel ma nagħtu l-kunsens tagħna fuq dan it-trattat tal-Brexit. Għaliex? Għaliex ma jista' jkun qatt li ċittadini ikunu il-vitmi ta' din il-deċiżjoni mhux daqstant intelligenti tal-Brexit. U nixtieq nagħmel appell hawnhekk lill-Prim Ministru Ingliż eh, Boris Johnson. Nixtieq li jkun ġeneruż fir-rebħa tiegħu insejjaħ fuqu biex jagħti li ċittadini Ingliżi kollha kif ukoll dawk Ewropej li qed jgħixu fir-Renju Unit id-drittijiet sħaħ palma għandhom illum b'mod awtomatiku lil kollha kemm huma. No ifs, no buts kif jgħidu s-soltu. Nixtieq ukoll ngħidilkom illi kull ma jmur Qed tisemma eżet ukoll din il-kwistjoni ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit għal dawk il-Britanniċi li xorta waħda għadhom għan parti mill-Ewropa. Naħseb li għandkom tkunu miftuħin għal dik il-possibilità. Thank you, Madam Is-Sur Eichhout tal-Minuta Nofs. Grazzi ħafna, President. Nilqa lill-President Charles Michel u nifraħlek wara l-ewwel konsill tiegħek, laqgħa tal konsil tiegħek. Fil-konklużjonijiet kien hemm kważi unanimità fuq in-newtralità klimatika, aħna nsejħu la unanimità u xek, però U għaveru koll illi irrit ikun hemm diskussjoni importanti ħafna fuq il-MFF. U din hija importanti għal dawk il-pajjiżi li dejjem jitkellmu fuq il-klima u l-kriżi klimatika fosthom pajjiżi. U li forsi ma jirrealizzawx li biex tieħu azzjoni fil-klima eh, ħajkun hemm impatt ukoll fuq il-finanzi. Jiġifieri pajjiżi bħalna Danimarka, l-Estonja, l-Finlandja nittama li l-ambizzjoni tagħkom issar fuqa wkoll f'budget iżjed imlaħħam biex bekk ikun hemm tranzizzjoni ġusta. It-tieni punt. Il-Konsill dam daqs sena u nofs biex laħaq ftejm fuq il-mira tal-2050 Fadlinna s-sena qabel il-laqa ta' Glasgow biex niftemu emmek fuq il-miri tal-2030. U sadattant f'Settembru ħajkun hemm summit importanti bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina u l-Unjoni Ewropea titkun lesta. Kif se tiżgura illi inkunu lesti għal-miri tal-2030 qabel is-summit EU eh, e ċina eh, f'Settembru. Nittama nieħu risposta dwar dan għaliex din hija l-ikbar sfida u nittama li mbagħad inkun nista' nifraħlek dwar ir-riżultat li tkun ksibt. Is-Sur Bej. Ringrazzjak, Sinjura President tal-Komissju President tal-Kunsill illum qed naraw din il-loba daw kollha li qegħdin jitilfu l-PPO qed jgħidu li jiddispjaċihom x'iddeċidew in-nies tar-Renju Unit hawnhekk fil-istituzzjonijiet Ewropej dejjem taraw kif twaqfu li seħħ il-Brexit u ippruvajtu taraw li ġi adottat dokument li kien eh, imur kontra l-volontà tal-poplu. Ġifri, mhux fl-interess tal pajjiż tar renju Unit u ma kienx aċċettabbli għal-Commons. Ġifiri, għal-Boris Johnson rebaħ darbtej demok eh, rebħa demokratika għax il-referendum tal-2016 ra li jiġi rispettat anki ċiddeċida l-poplu suvran u se jara li r-Renju Unit se joħroġ mill-Unjoni mil Ewropea. Imma mbagħad kellu rebħa kbira għal-familja politika tiegħu. Ġifieri kien ilu ma jkun hemm suċċess, eh, riżultati tant b'suċċess għal 30 sena fir-Renju Unit. Għalek issa fin negozjati li se jibdow l-għada tal-31 ta' jannar, Boris Johnson se jgħat e, se hemm jiddefendi l-interessi tar-Renju Unit, aħna u kol ġifiri rridu naraw kif se naġixxu rridu u kol niddefendu nazzjonijiet Ewropej ma nibżawx mill kompetitività għax din teżisti u kol bejn il pajjiżi tagħna stess tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Mr. Lundgren. Is-Sur Lundgren għal minuta. Grazzi, President. Il eh, kienem eh, ma nistawx eh, fostan dawn l-affarijiet kollha li qed ma nistawx